ħanamel dan. Fil- eh, kien hemm ukoll talba minnaħa tal-awtoritajiet kompetenti tar Rumanija fil-qafas ta' inkjesta penali li bdiet mid-Direttorat Nazzjonali ta' Kontra l-Korruzzjoni fir-Rumanija u din kienet imħabbra